La seduta è aperta. E Signori deputati, ieri il Parlamento britannico si Membri onorevoli, il bira il-Parlament eh, tar-Renju Unit eh, esprima ruħu kontra il-ftehim li jenna sentej eh, jiftemu mana l-Unjoni Ewropea. Aħna ħadna nota ta' dan il-vot anke jekk bċertu dispjaċir u nirrispettaw għaliex l-espressjoni tal-rida tal-maġġoranza tal-forzi eh, politiċi eh, fil-Kamra tal-Commons. Iżda, jridu naqraw din is-sitwazzjoni bl-aħjar mod. Aħna qed nifhmu li qegħdin jivvotaw kontra il-ftehim imma għal raġunijiet opposti hemm min ħasseb dwar il-backstop, hemm min qed jitlob eh, relazzjoni aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea, pereżempju li jibqgħu fil-Customs Union. Jiena naħseb li għadu kmieni wisq biex nevalwaw il-konsekwenzi ta' dan il-vot, imma ċertament għadna maħniex eh, f'xenarju ta' no deal. U ċertament m'hemmx maġġoranza għas favur din l-ipotezi u anke l-fatt li l-Parlament tar-Renju Unit hemm żewġ maġġoranzi negattivi, waħda kontra l ftehim u l-oħra kontra l-possibilità li eh, ikun hemm ħruġ mill-Unjoni mingħajr ftehim imma m'hemm l-ebda maġġoranza pożittiva. Għalhekk aħna nittamaw li ħanibdew naħdmu biex eh, ikonna soluzzjoni maqsuma u aħna qegħdin nistennew biex naraw kif il-gvern tar renju Unit għandu l-intenzjoni jimxi l-qoddim. Aħna minna ħatana U jekk eh, aħna rridu nkomplu naħdmu fl-imkien mar renju Unit u naħdmu fuq il-linji l-ħomor. Il-Parlament Ewropew għandu eh, fiduċa sħiħa fil-negozjati ta' Michel Barnier li mxiew qoddim ċertu indipendenza, intelligenza u għarfin Eh, flimkien mar-Renju Unit. Jekk mhux ħajkun possibbli nkunu aktar ambizzjużi mbagħad ħaj nispiċċaw nifaċċaw ħruġ mingħajr ftehim li ħajkollu effetti negattivi taħt eh, perspettivi differenti. Aħna ċertament nixtiequ nkomplu it tejjija sabiex nifaċċaw anka il-possibilità ta' ħruġ mingħajr ftehim. U rridu naħsbu dwar kif huwa ġust U din hija l-linja tal-Parlament. L-ewwel net lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit u dawk tar-Renju Unit li jgħixu fil-kontinent. ċittadini li aktar minn ħadd ieħor qegħdin ibatu minħabba l-inċertezza u li huma l-ewwel vittmi ta' ħruġ jekk l ħruġ ikun mhux organizzat sew. Irridu nkomplu nsegwu b'attenzjoni il-problema tal-Irlanda, ma rridux nabbandonaw lill-Irlanda, Irridu naraw li dik il-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika tal-Irlanda tkun waħda flessibbli iżda fl-istess ħin nkunu nistgħu niggarantixxu l-interessi tas-saħħa, tal-agrikoltura u tal-agri-industrija Ewropea. Ovvjament aħna rridu nkomplu nżommu f'dan eh, il-parti dik l-għaqda ta' bejn l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea tul dawn in-negozjati twalu diffiċli għaqda li turi li l-Unjoni fi sitwazzjonijiet diffiċli teżisti u kapaċi li jkollha linja politika koeżiva. Iniziamo ora il dibattito. Mela jien nibdew id-dibattitu fuq id-dikjerazzjoni tal-Konsil fuq il- il-ħruġ tal-Renju Unit. Fisem il-Kunsill naddi l-kelma li sinjura Ċott. Grazzi. President, membri onorevoli, f'Novembru li għadda, il-Kunsill Ewropew appoġġa l ftejn fuq l-irtirar tar Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-Euratom. Il-Kunsill Ewropew approva wkoll dikjerazzjoni politika li tifissa il-qafas għal relazzjonijiet tal-ġejjieni bejn l-Unjoni Ewropea u r renju Unit. U reġa enfasizza d determinazzjoni tal-Unjoni sabiex ikollna sħubija kemm jista' jkun mill-qrib mar-Renju Unit fil-ġejjieni. Dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli mingħajr ċertu sens ta' għaqda Eh, skop maqsum responsabilta bejn 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna illum wara li għadna kif tallimna ir-riżultat tal-vot f'Westminster, id-dispjaċina dwar dan ir-riżultat dan jagħmel ħruġ mhux organizzat tar-Renju Unit iżjed possibbli u xenarju bħal dan ikollu konsekwenzi serja għalina il-koll iżda b'mod partikolari għal Renju Unit. Li nindirizzaw dawn il-konsegwenzi ċertament ħaj jitlob għall-istess għaqda u Eh, skop maqsum kif ukoll responsabilità fost l-istati membri u l-istituzzjonijiet eh, Ewropej li kellna qabel. Fid-dawl tal-ħafna messaġġi konfliġġenti li smajna fir-Renju Unit qabel u waqt id-dibattiti li waslu għal votazzjoni minn kull naħa tal-ispettru politiku u diffiċli nidentifikaw spjegazzjoni waħda speċifika ta' dan ir-riżultat. Dan ir-riżultat ovvjament mhuwiex it-tmim tal-logħba. Fil-waqt li konna ċari li renegozjar tal-ftehim mhuwiex possibbli, aħna rridu nkunu lesti li naġixxu la darba il-Gvern tar-Renju Unit ħajkun iċċara dan ir-riżultat xi fisser għal proċess ta' ratifika tar-Renju Unit u x'għandhom ikunu il-passi li jmiss. Sa dan it-tant, palma ġie mitlub kemm il-darba mill-Kunsill Ewropew fl-istedina lill kummissjoni il-Parlament Ewropew u l kunsill sabiex jieħdu il passi meħtieġa aħna nkomplu l-proċess ta' ratifika fl-Unjoni Ewropea. U dwar dan, jiena qed gost li nista' nsemmi li l-ġimgħa li għaddiet diġa' il-Kunsill adotta d deċiżjoni fuq l-iffirmar tal-ftehim u approva deċiżjoni fuq il-konklużjoni kif ukoll it-talba tal-kunsens tal-Parlament. Ir-responsabilità sabiex nassiguraw ratifika tar-Renju Unit ta' dan il-ftehim hija xi ħaġa li tibqa' fidejn il-Gvern tar-Renju Unit. Id-determinazzjoni tagħna li nimxu l qudiem iżda għandha jserraħ moħħ il-Gvern tar-Renju Unit fl-isforzi tagħhom biex ikkompletaw il-proċess ta' ratifika. L-aħħar riżultat kemm għal dak li huwa it-timing kif ukoll il-kontenut għadu il-bot milli jkun ċert. Għalhekk aħna rridu nkomplu it tejjiet tagħna għar-riżultati kollha possibbli, inkluż xenarju fejn ma jkunx hemm ftehim. Aħna ma nixtiequx li jkollna sitwazzjoni bħal din, iżda ħanħejju ruħna sew fil-każ li din isseħħ it-tejjija u d-dimensjoni ta' kontingenza tal-Brexit għalhekk għandha tieħu importanza akbar fuq livell ta' Unjoni Ewropea u dik nazzjonali rridu nkomplu naħdmu fuq ix-xogħol sod li sar diġà Ovvjament dan ifisser xogħol leġislattiv addizzjonali dan l-istadju tard tal-leġislazzjoni iżda aħna fiduċjużi li l-Parlament Ewropew ħajkun jista' eh, jilqal din l-isfida fl-interess tal-partijiet interessati kollha. Il-Presidenza bil-kooperazzjoni tagħkom xorta waħda hija determinata li tiffaċilita l-adozzjoni tal-miżuri ta' kontingenza fil-ħin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Issa, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans, grazzi ħafna sur President. Il-vot tal-bira fil-House of Commons kien ċar ħafna il-ftejjin tal-irtirar ġi rifjutat u issa ħajkonna inħarsu lejn kif ħanimxu il-qoddim. Kummissjoni jiddispjaċija li kien hemm dan ir-rifjut tal ftehim tal-irtirar għaliex aħna nemnu li dan kien l-aħjar riżultat possibbli F'sitwazzjoni fejn hemm żewġ partijiet li qegħdin jinnegozjaw ħarsu lejn l-interessi tagħhom u n-negozjatur għamel biċċa xogħol verament tajba biex innegozja f'isem ta' 27 pajjiż il-Gvern tar renju Unit innegozja f'isem ir-Renju Unit u aħna naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar dawk in-negozjati waslu għal ftehim ta' ħruġ li għamel l-inqas ħsara possibbli u ma tagħmlux eh, tinganawx lilkom infuskom il-Brexit huwa ħsara ħsara għar-Renju Unit u ħsara ħsara l-Unjoni Ewropea. U aħna bħala politiċi għandna obbligu li nillimitaw din il-ħsara għal minimu possibbli u aħna nemnu li dan il-ftehim ta' irtirar fil-fatt wassal fuq dan l-obbligu. Issa jien ma naħsibx li fidejna noqogħdu nispekulaw fuq liema tip ta' Brexit ħajkonna fil-verità, irridu nistennew biex naraw x'ħajjiġri fil-House of Commons fir-Renju Unit għal pożizzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit u l-Parlament tar-Renju Unit irridu neħdu l-pożizzjoni tagħna minn hemm imbagħad maħna għandna obbligu wkoll li nkunu lesti għal kwalunkwe tip ta' riżultat inkluż ħruġ bla ftehim u diżorganizzat li ħajkollu konsegwenzi kbar kemm għar-Renju Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea imma il-Kommissjoni ħatkun lesta biex tassigura li aħna nirreaġixxu għal kwalunkwe riżultat li jista' ikonna. U palma għalu rappresentanti tal-Kunsil aħna nkomplu il-proċess ta' ratifika tal-ftejim ta' irtirar la darba kien maqbul mal-Gvern ta' Unit għadu u jibqa fl-opinjoni tagħna l-aħjar riżultat possibbli biex nassiguraw irtirar ordnat. U nixtieq nala bi kwotazzjoni minn C.S. Lewis ma nistawx immorru lura bidlu il-bidu iżda nistaw nibdew minn fejn qegħdin issa u nbidlu it-tmim. Grazzi. Ora la parola al capo. Issa naddi l-kelma l-negozjatur mm, ewlini tal-Unjoni Ewropea, tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Michel Barnier. Grazzi ħafna Sur President tal-li għaddejt l-kelma. Sinjuri membri tal-Parlament, Sur Viċi President, Sinjura Segretarju tal-Istat, Il-Kummissjoni Ewropea ħadet nota tal-votazzjoni fil-House of Commons il-biraħ palma intqal mill-ewwel viċi President tagħna Franz Timmermans il-House of Commons il-biraħ votaw messaġġ ċar, maġġoranza ċara kontra il-ftejjim ta' irtirar li kien maqbul mal-Kunsill eh, u l gvern tar-Renju Unit f'Novembru u intom bħala Parlament il-qajtuħ Issa bħalissa għadu kmieni wis biex nevalwaw il-konsegwenzi kollha ta' din il-vot dan il-vot. Aħna dejjem rispettajna u ħankomplu nirrispettaw il-dibattitu parlamentari demokratiku fir-Renju Unit u jiena mhux ħanoqgħod nispekula fuq xenarji differenti. Dak li jurina l-vot tal-biraħ huwa li l-kundizzjonijiet politiċi għal ratifika tal-ftehim għadhom mhumiex preżenti f'Londra. londra Jiddispjaċina ħafna bir-riżultat ta' dan il-vot palma qal il-President Juncker u dan id-dispjaċir, sinjuri, ovvjament huwa marbut ukoll mal-ħidma intensiva li għamilna fl-imkien ma'kom mal-grupp ta'kom ta' Brexit, tal-sentej, u anka aħna ah, fl-imkien mal-gvern ta' Renjunit, għabbażi tal-linja homor tal-gvern ta' Renjunit, u għabbażat fuq ir-realtajiet li wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Verament għana jdispjaċina bil-rizultat ta' dan il-vot, għax aħna dan il-ftejim tal-irtirar b'nejn fl-imkien, fl-imkien mal-gvern tar-Renjunit għabbażi oġġettiva billi isna u kol naraw li ma jkunx hemm il-funtila fl-Irlanda, nirrispettaw u kol il-territorju ta' dwana tal-Renju Unit kif xtaq dan il-pajis u flimkien mal-gvern u kol ta' dan il-pajis aħna rajna kif se jkonna relazzjonijiet tal-ġejjini eh, maħna ġifiri kif se jkunu, kemm jista' jkunu ambizzjużi u mill-qrib skont ġifiri l-linji homor kif stipulati mill-Renju Unit. Sinjuri, aħna wara li smajna d dikjerazzjonijiet pubbliċi li tal-House of Commons li ivvotaw kontra dan il-ftejim negozjat magħna, kif anki semma il-President tagħkom, il-dikjerazzjoni tagħna kienu tagħhom kienu juru li kellhom motivazzjoni differenti, xi kultant anki kontradittorji Ġifiri xi kultant l-oġġettività <laughs> ma toħroġ mill-maġġoranza pożittiva li tista' tiddefinixxi proġett alternattiv, ġifir meta nqisu l ftehim li għandna bħalissa fuq il-mejda u kif għartajib Franz Timmermans issa sta għal l-autoritajiet tar renju Unit biex jgħidunna se jkunu kif irid jipproċedi se jkunu r-riżultati mill-data ta' 29 ta' Marzu kif qal ukoll il-bieraħ fakkarna Donald Tusk il-bieraħ il-President tal-Kunsill. Sinjuri, bil kontrat ta' dak li smajna dan l-aħħar Il-ftejim li aħna nexxilna namlu mal-Gvern ta' Unit huwa eh, ftejim eh, iktar minn 600 paġna huwa wieħed tajjab. Huwa riżultat ta' kompromess. Imma kien l-aħjar kompromess li stajna naslu għalih. U verament ħdimna eh, bl-ikbar oċċettività biex naslu għalih. Is-sigurtà legali f'kull parti fejn kien hemm nuqqas ta' ċertezza bħala riżultat tal-Brexit. Sigurtà għaċ-ċittadini iċ-ċittadini tar renju Unit, Ewropej tal-27 stat membru l-oħra ġifiri fejrajna li drittijiet tagħhom ikunu garantiti u b'mod sostenibbli. Eh, dejjem kienet eh, il-priorità tagħna u anki dik tagħkom tagħkom tal-Parlament u l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet se tibqa' eh, priorità f'kull ipotezi f'kull sitwazzjoni li nistgħu nqisu anki sigurta fil-proġetti eh, pubbliċi u anki eh, privati. Meta nitkellmu fuq il-budgets tal-Unjoni Ewropea dawn il-proġetti kollha se jibqgħu salvagwardjati imħabba mm, dan il-ftehim sigurta u stabilta għall-Irlanda u l-Irlanda wkoll ta' fuq fejn il-hard border vitajnija grazzi għal soluzzjoni li kienet qed tippreserva l-integrità tar-Renju Unit u anki tissalvagwardja s-suq uniku dejjem eh, bl-ikbar rispett li aħna dejjem minna fi uġifiri tal-ftejm ta' Good Friday ta' Belfast. Għalek, sinjuri, il-backstop li aħna bilna mija u marren unit għandu jibqa backstop kredibli il-backstop irid ikun backstop wieħed li nemnu verament li jaħdem li nemnu fih. Sikurta għal funzjoni pubblika l-amministrazzjonijiet għall awtoritajiet ġifiri li jkollhom ukoll żmien ta' tranzizzjoni ġifiri il-bażi legali tibqa' ġifiri jibqa' il ftejm tal-irtirar dawn l-awtoritajiet u l-amministrazzjoni pubbliċi jkollhom iċ-ċans jadattaw irwieħhom. Ovvjament aħna wkoll permezz ta' din it-tranzizzjoni natu ċans li nanfusna biex nirġaw nindikazzjaw il-relazzjoni tal-futur tagħna għabbażi iġifiri tal-linji politiċi, dekjerazzjonijiet politiċi li għamilna aħna u anki eh, għamlu tar-Renju Unit. Hemm alternativi differenti imma dejjem nirrispettaw il-prinċipji fondamentali tagħna. Imma F'kull sitwazzjoni, f'kull ipotesi, ratifika ta' dan il-ftehim hija ħaġa li bil-forsi ssir neċessarja biex ikun hemm rikonoxximent reċiproku bejnietna, ġifieri biex naslu mbagħad tat-tieni stadju tan-negozjati li tiddependi se jiddependu r-relazzjonijiet futuri tagħna. Ovvjament wara kollox din il-partija l-iktar importanti għal ġejjini tagħna u tal-kontinent tagħna. Nixtieq infakkarkom li il-Parlament tagħkom u l-Kunsill eh, Ewropew mod unanimu dejjem metu li jekk ir-Renju Unit jixtieq forsi jbiddel dawn il-linji ħomor ehm, li ehm, jiżvolġihom aħjar u li jmur lilin minn ftejjim sempliċi ta' kummerċieles li mhux sempliċi xejn, imma aħna l-Unjoni Ewropea se tkun dejjem lesta biex tirrispondi mod favorevoli u kompanja dan l-iżvolġiment. Sinjuri, Mm, Sur President, u xed nitkellem fuq il-relazzjoniet kommerċjali tagħna, fuq il-kummerċieles, u fuq it-kabbir ta' bejnietna, tkabbir ekonomika, ma nitkellem ukoll fuq is-setturi kollha li l-kumitati tagħkom jaħdmu fuqhom il-kooperazzjoni bejn universitajiet, ir-riċerka. Is-sajt għan settur importanti ħafna, trasport, l-avjazzjoni, u hemm iktar setturi il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u anki bejn il-ġudikatura li tanti konna bżonna wara l-Brexit, l-stabilità tal-kontinent tagħna, s-sigurtà. Sigur il-Renju Unit, pajjiż kbir, membru tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda, pajjiż ħabib u allejat tagħna se jibqa' l-imsieħeb tagħna għal dak li għandu x'aqsam mal-politika barranija u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp anki fil-qasam tad-difiża. Sinjuri, aħna għamilna xogħol kollettiv ta' bejnietna għal 18-il xahar li kien validat f'kull stadju importanti mill-Kunsill Ewropew mill-Gvern tar Renju Unit u minnkom ukoll. Sakemm ma nsibux soluzzjoni għall imblokk li ta' bħalissa tar Renju Unit, sakemm ma jkunx hemm maġġoranza fil-Parlament aħna ma nkunux nistgħu navvanzaw. Għalhekk il-passi li jmiss kif edna iridu jiġu indikati moċċar min-naħa tal-Gvern tar renju Unit. Sinjuri, Brexit li jkun isir b'mod ordnat se jibqa' il-priorità tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. U għalissa mhux qed neskludu l-ebda ipotezi, l-ebda xenarju. Aħna dejjem xtaqna nevitaw ix-xenarju tan-no deal. Issa qegħdin fil-16 ta' Jannar illum. Għaxar ġimad biss baqa sal-aħħar ta' Marzu. Ġifiri, dan il-moment li kien mażul mill-gvern tar-Renju Unit biex jerġa' jiġi pajjiż terz ġifiri edin 10 ġimgħat il-bot. Ġifiri, il riskju ta' no deal magħna qiegħed. Qatt ma kien daqshekk ċar ir-riżoluzzjoni tagħna hija li nevitaw dan il din, din il-possibilità, dan ix-xenarju. Imma rridu nkunu wkoll għajnejna miftuħin, luċidi biex nibqaw kol preparati għal possibilità li naslu għal dan. Sekretarja Ġenerali ta' Kommissjoni, id-Dipartimenti tagħna inna flimkien mal-Istati Membri naħdmu lejn eh, eh, eh, fuq dan ix-xogħol, issa x-xogħol irid jkompli jimxi b'mas biex kull attur, kull imsieħeb. Eh, ikun les biex jadotta miżuri ta' urġenza biex naraw ġifiri xej jkunu l-konsekwenzi ta' xanarju bħal dan. Eh, Sinjuri nirringrazzjakom tal-fiduċa li rejtu fina kif għal Franz Timmermans il-konvenzjoni tagħna il-fatt li l-kompromess li aħna sibna flimkien eh, matul 18-il xar jibqa l-aħjar kompromess li stajna naslu għalih u r-riżultat ta' xogħol kostruttiv bejn iż-żewġ naħat matul dawn in-negozjati sħaħ. Riżultat ta' attitudini kostruttiva li se tibqa' diktana tiegħi sal-aħħar net bil-kalma, bl-aqda, bid-dialogu u anki bit-trasparenza. Issa sta għal-gvern tar-Renju Unit li jiċċaru jedinna kif irid ikompli biex jorganizza l-irtirar ordnat kif dejjem mhux ta' u kif se jrid jibni partnership magħna li jkun ambizzjuż u sostenibbli. Grazzi ħafna. Monsieur Barnier, ma j'avais anticipé la. Sur Barnier, jiena kont anticipajt eh, li aħna eh, inkomplu bil-fiduċja li għanna lejkom imma wara diskors tijak minn mod kif intlaqat diskors tijak ma kellix ma kellix għalfejn kompli nejta ta' klim eh, oħrajn fuq dan. Jinn nishtiq l għannet nir-ingrazzja Is-Sur Verhofstadt imma wkoll il-membri kollha tal-Parlament li qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni grazzi ħafna mela issa l-interventi l-ewwel net tal-President tal-Grupp tal-PPE eh, Manfred Weber. Sur President, Viċi President Michel, eh, rappreżentanti tal-Kunsill, Presidenza, kollegi. Erba kummenti fil-qossor, l-ewwel kumment jiena gburi jiena bħala Ewropew, gburi wara li smajt il-kummenti tal-Brexit sentej nofsilu kien hemm ħafna spekulazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea ħataddi minn effett domino kulħadd ħajsegwi dan l-pass. Imma Is-27 stat huma verament maquda u l-Parlament qed jappoġġa il-pożizzjoni aħna nafu x'irridu li n-nies iħossu is-saħħa tal-għaqda tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Britana Irlandiżi naħseb nistgħu nkunu eh, gburin ta' dak li nixilna niksbu. Grazzi Michel, grazzi Jean-Claude Juncker, grazzi. il kummenti għaj? Uwa? 28 gvern għalu IVA għal trattat, ikkonfermaw it-trattat, let istituzzjonijiet eh, fuq eh, livell Ewropew għal eh, IVA trattat tajjeb. Issa parlament wieħed għal le dan ifisser li issa fidejn ir-Renju Unit mhux fil-gvern ma l-Parlament tar renju Unit hemm min jixtieq jibqa' eh, fil-Unjoni Ewropea, hemm min jixtieq differenti, hemm ħafna pożizzjonijiet differenti ma għajdunna xi tridu tiksbu tutuna orjentament mbagħad l-Ewropa tkun lesta li tikkonkludi n-negozjati bl-aħjar mod. It-tieni ħaġa li x'aqt insemmi hija rriflettu għal darboħra fuq il-miri tagħna u issa għandna sitwazzjoni politika diffiċli u qudiemna. Aħna bdejna bi prinċipji ċari, per eżempju, għalija l-idea ta' suq wahdini, speċjalment il-libertà ta' ċaqliq, e, ġifiri l-Ewropej fuq dan il-kontinent jistaw jiddeċidu b'mod ħieles fejn jridu jgħixu. Din hija vantaġġ kbir tal-Unjoni Ewropea u jiena iddefendejt u ħankomplu niddefendi dan il-prinċipju. U ir-riżultat tal-votazzjoni u dak li hu. Per eżempju, hemm elementi oħra li nevitaw frontiera ibsa fil-Irlanda ta' fuq, kif ukoll li nejnu ċ-ċittadini tagħna u jiena rid ngħid li mhux qed nara lok ta' manuvra jekk il-bib eh, eh, tar-Renju Uniti iridu jinnegozjaw mill-ġdid jekk għandhom xi negozjati oħra li jixtiequ, aħna wkoll għandna id-dritt li nitolbu affarijiet oħra u niftħu l-kaxxa kollha mhux il-kwistjoni tar-Renju Unit biss, imma ikun hemm kwalunkwe tip ta' eh, Eh, ta' negozjati għalhekk bħalissa le m'għandniex lokal iżjed ma' negozjati jiena bħalissa qed indur l-Ewropa u min qed nara l-ħadd fl-Unjoni Ewropea li jaħseb li l-approċċ tar-Renju Unit huwa intelligenti ħadd mu jgħid li hekk. In-nies fir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea jgħidu li iżjed li qed jaraw kaos u inċertezza politika Għalhekk il-messaġġ ewlieni tagħna fil-kampanja elettorali għanna għandna qudiemna hija issegwux il-nazzjonalisti, il-egoisti. Huwa ħafna ħjar li nagħmlu riforma tal-Unjoni Ewropea milli nitilqu jew inkisru l-Unjoni Ewropea. Il prossimo oratore è l'onorevole Roberto Gualtieri che parlerà a nome dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. alla facoltà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 protecting the peace process in northern ireland avoiding a hard border and the single market are not up for negotiations. protecting the rights of eu and uk citizens has been our priority. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit kienu tal-priorità priorità għalina fin-negozjati u aħna maħniex ħanaċċettaw soluzzjoni li teddet id-drittijiet tagħhom. L-awtonomija tal-ordni eh, legali ġdida, Kif ukoll l-standards ambjentali ta' tassazzjoni li nonoraw ċertu standards il bilanċ ta' drittijiet u l-obbligi dawn ma jistgħux ipoġġu dubju fuqhom, poġġu del fuqhom, u aħna maħniex ħan permettu li jkun hemm soluzzjonijiet bilaterali għaliex dawn ma jkunux ta' benefiċċju għall-ebda parti involuta. l bejn l-istituzzjonijiet U fiħdan dan il-Parlament biex nappoġġaw il-negozjatur ewlieni tagħna hija u ħatibqa l-ikbar e, saħħa tagħna. Aħna maqudin u aħna Michel nappoġġawk. Għalhekk issa ximis? Għanna bżonn ta' maġġoranza pożittiva min-naħa tar-Renju Unit. Għandna bżonn direzzjoni ċara u kapaċità li inwaslu riżultati. Il-votazzjoni tal-bira ħuritna mod ċar li bħalissa din miex, mannix dan l appoċ maġoritarju ta' dan gvern jista jizomma xuxin biex jibqaw fis-seta imma huma urew li mhux qed jagħtu riżultati fuq li żied kwistjoni importanti li jifaċċa l-pajjiż. La maġġoranza kredibbli u pożittiv, jew eh, maġġoranza pożittiva u kredibbli fuq il-Brexit issir fil-Parlament, jew inkella trid tippreżenta din il-kwistjoni lura lin nies Aħna dejjem konna favur relazzjoni aktar mill-qrib jekk ir-Renju Unit iridu jbidlu r-red lines tagħhom l-Unjoni Doganali Permanenti, is-suq waħdini, dawn kienu possibiltajiet kien ir-Renju Unit, il-Gvern tar-Renju Unit u l-linji ħomor tagħhom li għamluhom impossibbli relazzjoni futura aktar ambizjuża hija possibbli għal żewġ naħat u aħna lesti li nagħmlu dan b'mod kostruttiv b'rispett sħiħ tal-linji gwida u tal-linji ħomor tagħna. U aħna dejjem għedna b'mod ċar li aħna nirrispettaw ir-riżultat tar referendum. Iżda aħna nikkonsidraw il-Brexit bħala żball kbir storiku li jħalli n-nies tar-Renju Unit f'sitwazzjoni għar l-artiklu 50 jista' jiġi revokat u jekk il-Parlament tar-Renju Unit mhuwiex kapaċi jiddefinixxi mod kredibbli biex jimxi l-qudiem, forsi wasal iż-żmien sabiex il-poplu ikollhom jgħidu tagħhom, ġifieri jew b'elezzjonijiet ġodda jew b'referendum ġdid. Il-grupp tagħna huwa ċar li jekk hemm bżonn ta' estensjoni tal-artiklu 50 biex jagħtuhom il-ħin għal kwalunkwe minn dawn il-possibiltajiet mhux ħajkonna oġġezzjoni, imma kwalunkwe estensjoni trid tkun għal raġuni ċara u mhix sempliċement biex jaħlu iżjed ħin. Il-Brexit tinsab fi staġnar. Issa il balun jinsab saqaj ir-nista Renjonit biex juru ehm, tmexxija u viżjoni ċari li jiftu perspettivi ġodda u e, jaraw kif joħorġu minn dawn l-ilmijiet perikolużi. Aħna l-essin nibqaw kostruttivi u imsieħba ta' min serraħ fuqhom biex naħdmu fl-interess ta' ċittadini Ewropej. għal il gruppo dei conservatori. Al grupp tal-ICR naddi l-kelma lill onorevoli Kamal. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Barnier, Sur Timmermans u Ministru. Nixtieq nirringrazzja kemm lis sur Barnier kif ukoll is-Sur Timmermans għal diskorsi tagħhom dal-għodu kienu ġusti ħafna u n-nies m'għandhomx fuq xiex jilmentaw. Ħa nitkellem illum dwar xi ħadd li osserva d-dibattitu miż-żewġ naħat tal-kanal f'dan l-aħħar snin, xi ħadd li tkellem mod regolari ma' individwi fuq iż-żewġ naħat tal-mejda tan-negozjati u li ġili li eh, suġġerixxa eh, ċertu tibdil aħna mednilkom, mednilkomx biss xma naqblu xmijow, imma offrejna e, soluzzjonijiet minn mindu ili e, eh, MEP ħaġa l laqtetni hija id-distak fil-perċezzjonijiet minn żewġ naħat ħafna f'din il-kamra jemnu il model ta' wara l-1950 ta' modell politiku. Fil-waqt li fl-aħħar 50 sena ir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea rawa iżjed bħala zona kummerċjali ħafna drabi jaqas isemmu il rwol jew inaqsu r-rwol tal-integrazzjoni politika ħafna drabi l politika hija dwar il-perċezzjoni u dan huwa minnu anke meta ħarsu l ftejjim ta' irtirar fuq iż-żewġ naħat tal-kanal kien ċar li għalkemm mhumiex ħaj jikastigaw l-Unjoni Ewropea lil renju Unita li ħajitilqu li inti tkun barra mill-Unjoni Ewropea ma tistax tkun pożizzjoni tajba daqskemm li kieku qiegħed ġo l-Unjoni Ewropea ħatku pożizzjoni iebsa fuq dan anka biex tassiguraw li kwalunkwe eh, ftehim ikun dizinċentiv lil pajjiżi oħra li qed jikkunsidraw li jitilqu ġifier ħafna nies f'dan il-Parlament huma kuntenti b'dawn in-negozjati jew inkella dawn l-oġġezzjonijiet intlaħqu, imma dan jenfasizza wkoll li saru kompromessi tul it-triq. Min imħasseb li l-backstop tista' tagħti eh, vantaġġ mhux ġust għal kumpaniji tar-Renju Unit biex jitlu fis-suq waħdini, oħrajn qed jinkwetaw li din tista' taffettwa l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tikkonklu studi ftejmiet kummerċali ma' pajjiżi oħra. U qed jajdu li li l-backstop m'għandix m'għandix bżonna. Imma ħanajdilkom f'Westminster dawk li ma kontra dan il-ftehim jaraw situazzjoni b'mod differenti għal darboħra hemm distak fil-perċezzjonijiet u ma jaraw li ftejim ta' irtirar li għandu obbligi legali li huma jemnu li jistista' torbothom ma' unjoni doganali għal dejjem. U ma jirreferu għal ċertu uffiċjali li qalu l-istampa li id-dwana tal-Unjoni Doganali tista' tkun il-bażi anke għal ġejjieni. Mhumiex qed jaraw obbligi lejali biex jimxu lejn relazzjonijiet tal-ġejjieni kemm jista' jkun malajr imħazbin li għalkemm it-trattati tal-Unjoni Ewropea għandhom klawzola ta' ħruġ, ġwiri din l-artiklu 50, il-backstop, ġwiri jista' jkunu imwaħlin funjoni doganali em, għal dejjem. Ġviri bħal kanzunetta Hotel California, ġviri tista' tagħmel check-out meta trid imma qatt ma tista' titlaq. U ma jħossu li dan mhux qed jikkonsidra l-opinjonijiet ta' kemm eh, l-Unjonisti kif ukoll eh, tar l-Irlanda skont il-ftehim tal-Good Friday Agreement. Għalfej għandna bżonn backstop jgħiduli meta m'għandniex bżonnu. U għal-jom, li ma jkonniex ftejim u aħjar minn dan il-ftejim, im ovvjament hemm eh, riżultati u hemm raġuni toħra l-riżultat tal-biraħ. Il-partit tal-laburisti qed fittex kull possibilità biex jikisser il-gvern preżenti anke għadhom kif talbu għal no confidence vote. Imma hemm min eh, vota imma kienu stupidu wis biex jifmu għax qed jivvotaw. U dawn l-MPs irridu jħarbtu l-proċess sabiex qed jittamaw li jaqilbu r-riżultat tal-referendum għalhekk bħala konsekwenza ta' dan ninsabu fażi kritika tal-proċess. L-Unjoni Ewropea kienet pazjenti ħafna fil-waqt li l-ballun kien fidejn il-Renju Unit. Imma ħadd tispiċċaw tistennew iżejjed fil-waqt li l-gvern jifaċċa vot ta' fiduċa li jiena nistenna ħajirbħu u il- Eh, jagħmlu diskussjonijiet sabiex isibu soluzzjoni li tirbaħ l-appoġġ tal-Parlament. Issa l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tistgħu mm, tipprovaw tindirizzaw xuħut mill-kwistjonijiet eh, tistennew li għal Brexit jew inkella jkun hemm nuqqas ta' ftehim. Per eżempju, jekk il-backstop japplika jkun wieħed temporanju kif ukoll li fl-Unjoni Doganali l-isħubija mhux għal dejjem, Intom temnu li l-Renju Unit offrejtula ftejn tajjeb imma bħal eh, fl-2015 meta ċertu bidlit żgħar setgħu forsi jbiddlu r riżultat tar referendum jiena naħseb li tkun ħasra jekk ma tagħmlux iżjed sforzi biex tippruvaw tilħu ftehim li tista' tgħin lill prim Ministru tar-Renju Unit biex jilħu ftehim ma' Westminster. M'għandniex ninsew li di għandha tkun fuq in-nies u mhux il-politika u naħsbu x'naħsbu aħna rridu niftakru li d-deċiżjonijiet tagħna fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin affettwa l-impjiegi, il-tkabbir tal-ekonomiji tagħna u l-impjiegi. Il-ittra ta' nhar tat idea li forsi jista' jkun hemm aktar flessibilità jekk nistgħu dik il-flessibilità eh, naqilbuha proposti konkreti biex nindirizzaw eh, il-kwistjoni li tqajmu qabel il-vot tal-bira huwa biss hemmhekk li nkunu nistgħu nieqfu nħarsu lejn passat ngħaddu għal negozjati tal-ġejjieni u nibnu eh, relazzjoni aktar onesta għal ġejjieni. Grazzi. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali. Issa, is-sur Giver Hofstadt għall-għalde. Iva, kollegi, ejja nkunu onesti, aħna konna qed nisperaw li jkun hemm riżultat differenti milli rajna, imma ilna sal xi xhur nafu x'kienu l-ikbar possibiltajiet. Kenna indikazzjonijiet ta' x'kien se jiġri u Onestament, nista' ngħidilkom li jiena m'iniex sorpris għax bil-politika li hemm fi Downing Street f'Westminster f'Whitehall il-politika li ħarġet minn hemm dejjem kien hemm maġġoranzi kontra l-sħubija fl-Unjoni, l-suqawlini, kontra l-Unjoni ta' Dwana, kontra il-movimenti l tal-persuni, kontra il-backstop, lista ma tispiċċa. Għattu ah, jena naħseb li f'dan id-dibattitu illum is-sur kam, Kamal. Irridu naraw kif se noħorġu minn dan l-impass u fl interventi għak inti iddiskrivejt is-sitwazzjoni u nistgħu nifhmuha imma kif issa se noħorġu minn dan kollu? Kif se nevitaw il-senarju ta' no deal? Jiena naħseb u naħseb li nispera li taqblu miej li hemm bżonn maġġoranza li tkun favur xi ħaġa fil-House of Commons u fil-politika tar-Renju Unit kollha. Fl-interess tar-Renju Unit, maġġoranza mhux biss fir-Renju Unit imma anki għall-Unjoni. Dan jista' jsir jekk fl-aħħar mill-aħħar il-partiti politiċi fir-Renju Unit u mhux il-Konservattivi biss imma kollha, jekk il-partiti kollha jibdow ipoġġu l-interess ta' pajjiżhom qabel l-interess tal-partiti eh, politiċi tagħhom Ġifri, ħajnejdilkom dan l-istess affarijiet eh, b'mod ieħor. Jeremy Corbyn irid isir Prim Ministru tal-pajjiżu hija xi ħaġa leġittima u li Theresa May trid tibqa' Prim Ministru hija wkoll għandha raġun. Imma li kulħadd li anki fl-Iskozja tkun trid tkun indipendenti hija wkoll leġittima l-biċċa xogħol dawn l-affarijiet kollha huma ambizzjonijiet eh, leġittimi f'postom, imma dak li huwa aktar importanti li kulħadd issa joħroġ minn min fejn qiegħed jistaħba joħroġ mill-gandot. Naraw ġifiri li diskussjoni kollha raw kif inbdiet dejjem ma skapitu tal-Unjoni Ewropea u, u l-ġlieda fil-partit fil konservattiv. Imma issa eh, qed jitkellmu fuq ġlieda bejnietom din hija kollox jiddependi il-futur tar-Renju Unit jiena bħala Belġjan umli mux f'postu li jena nejt xandom jamlu l-Ingliżi, ma naħseb li emżon nejdulom il-bibtana tar-Renju Unit li imħabba pajizom hemm bżonn li jaslu għal kooperazzjoni bejn il-partiti kif namlu hawnhekk f'dan il-Parlament mill-bidunet biex jiddefinixxu ir-relazzjoni l-ġdida bejnietna kif għandha tkun u jerġgħu jiddefinixxu l-linji il-ħomor li kienu imposti b'mod unilaterali mill-hardliners fil-Partit Konservattiv. U b'mod onest ngħidilkom li aħna lesti mill-naħa tal unjoni Ewropea, anki kif qal Michel Barnier dadu kif konfermat li aħna jekk ikun hemm maġġoranza fil-House of Commons, aħna lesti li nidħlu f'din ir-relazzjoni iktar fil-font u lesti li nnegozjaw biex naslu għal dan. Imma hemm żewġ affarijiet li rridu wissi fuqhom din jo il-fat li jkun hemm din jew no deal il-kontroversja fil-polita l-politika Ingliża issa ġiet importata fostna. Iva li nista' nifhem li hemm bżonn iktar ħin il-fatt li nittieħdu eh, l-artiklu 50 wara l-elezzjonijiet Ewropej. Dan ikompli jġib iktar no, inċertezza għal negozju u mbagħad għall-interess tal-ċittadini tagħna iċ-ċittadini tar renju Unit u tagħna. Ikkun hemm jew ma jkunx hemm deal hemm bżonn nagħmlu l-almu tagħna biex nissalvagwardjaw id-drittijiet taċ-ċittadini li nsibu wkoll fil-ftejjim fil ftehim fil tal irtirar u flimkien mal-Kumitat tal-Ibe aħna se nitkellmu ma' Select Committee tal-Home Office u mal-House of Commons biex naraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati. Għax jiena li ċittadini kollha m'għandhom qatt qatt ikunu il-vitmi tal-ġlid politiku intern. Grazzi. Issa għal partit tal-ħodor Filip Lambert. Grazzi, Sur President, kollegi. Dak li rajna jiġri l-biraħ kienet koalizjoni mhux ftit probabbli minn membri tal-Parlament eh, tal-Renju Unit li ivvutaw biħġarhom kontra xi ħaġa. Ġifiri, irtirar, ftejm tirar li qis il-restrizzjonijiet legali tal-Good Friday Agreement il-linji homor li d-deċida l-gvern tar renju Unit u ukoll il- salvagwardja tal-prinċipji eh, tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-uniku ftehim possibbli u aħna fil-Parlament Ewropew eh, biħġarna u kol edin wara dan il-ftehim kif ġi prezentat minn Michel Barnier. Jiena imma meta rajt l-emenda li tresqet ġifiri fejn il-Renju Unit jista b'mod unilateralment imur kontra il ftejn tal-Good Friday din ma tlaqax, Din din għawet li qalbi li u rritni li eh, miż-żewġ naħat iridu jisalvagwardjaw il ftejn tal-Good Friday. Ma rridux valutaw li kull azzjoni unilaterali fl-Irlanda tista' wkoll iġib il-vjolenza u dan aħna ma rridux. Issa, maġġoranza qawwija kontra il-ftejm tal-irtirar u hemm maġġoranza qawwija wkoll fuq eh, senarju ta' no deal. Imma dan se jiġri b'default jekk ma jkunx hemm maġġoranza pożittiva għall alternattiva hekk se jiġri no deal. Iġifiri l-autorit tar-Renju Unit iridu jerġgħu jikkonsidraw kif jaraw ir-relazzjoni magħna tal-futur jekk il-House of Commons ma triċ jew ma tistax issib dil maġġoranza pożittiva mela bħala demokratiku jiena nemmen li l-unika alternattiva tkun li jerġgħu imorru għand in-nies isaqsuhom jekk iridux il-Brexit eh, skont in-negozjati li jagħmlu l-awtorità Renju Unit. Kollegi, Jiena kif nifhem it-tradizzjoni tal-tradizzjonijiet Ingliżi dejjem nara l-fair play u t-tradizzjoni ta' rispett. Imma l-MPs hawnhekk ma jagħmlux dan. Jiena nistennihom li iżommu mal-valuri ta' pajjiżhom stess. Għalhekk jiena l-sħubija tar-Renju Unit fostna napprezza ħafna intom tistaw tagħtu ħafna l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, l-unika alternativa nerġgħu għandhom eh, saqsu lin nies iridux jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Ħanalaq billi ngħid li hemm ħafna dak li qed jintqal fuq il-negozju, fuq l-ekonomija. Jiena miż-żewġ naħat tal-fliegu eh, nitlob li iżommu dawn l-affarijiet u dimajnejhom. Ġifieri nżommu u dimajnejna l-interessi tan-nies taċ-ċittadini fiż-żewġ naħat tal-fliegu għax dawn huma isom l-ostaġġi tal-politika. Imma il-politika demokratika għandha tibqa il-ġid tan-nies għandu jibqa il-fulkrum ta' kollox. Grazzi. Issa għall-grupp Is-Sinjura Martina Anderson għal eh, il-gwe aħna naqblu ma dan il-ftejji ma jinistawx il-naqsuħ hard for the Good Friday Agreement. The part of the British establishment that the aħna id-DUP għaw min jara li ma jaqbilx mal-Good Friday Agreement imma għaw min jara li l-Brexit jista' jeqret dan il-ftejim tal-Good Friday. Qatt ma se jkun hemm riżoluzzjoni favur l-Irlanda mill għat ma kien hemm waħda mill-Parlament tal-Renju Unit U dak li qed naraw isir Minister isu ċirku. U l-Unjoni Ewropea dejjem ridet iżżomm dan il-ftajim tal groot Friday. U għall-Irlanda kifet inti huwa leġittimu demokratiku u dan jistipula li meta l-Segretar tal-Istat tar-Renju Unit jaħseb li mandux jinbidel ikunem hemm eh, elezzjoni fuq il-laqda ta' l-Irlanda. Theresa May dan tafu għalitu b'mod pubbliku. Anki Karen Bradley, il-gvern tal-Irlanda irrit jis iktar dak li ħareġ il-Kunsill Ewropew f'Apri tal-2017. Ġifiri li jekk ikun hemm vot demokratiku tajjeb fuq l-unità tal-Irlanda, l-Irlanda ta' fuq tibqa' parti mill-Unjoni Ewropea. Din kienet klawzola. Issa, fil-frattemp għandna bżonn eh, contingency plan li biex inżommu il-Good Friday Agreement kollu kemmu anki jiġifieri l-inħo ikun hemm referendum fuq l għaqda tal l-Irlanda Iġifri ejja innaqsu l-affari drammatiċi din ta' dan il-konfront. Aħna għanna dritt niddeċidu il-futur tagħna mingħajr ta' ma jintħil minn barra. Hemm bżonn ngħidu kif irridu kif irridu parti mill-Unjoni. Il-klim ta' James Connolly għandhom iktar importanza ta' kuljum huwa qal il-gvern tal-Renju Unit m'għandu l-ebda dritt fl-Irlanda qatt ma kellu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 qalet dawn it-termini użat il-Prim Ministru Ingliża u dan huwa konsistenti man negozjati fit-8 ta' Diċembru fim Tfen sejrin kien hemm eh, skadenza tas Sur Barnier u il-Prim Ministru Ingliża telqet fl-erba ta' filgħodu biex tiltaqa' miegħek u eh, iffirmajtu il-mekanizmu ta' protezzjoni għall-Irlanda. Dan wera nuqqas ta' tmexxija, però iktar minn hekk eh, il-Prim Ministru ma tal-miċ elezzjoni eh, storika illi il-Buliz dejjem jiġu għal iktar. Għalhekk darftejjin taħruġ eh, kien qisu bandi, tol bandira bajda. huwa ċar minn dak li jettu illi ma kienx hemm konċessjonijiet. Theresa May għadha l-Prim Ministru tagħna u dan diġà miraklu jekk kant li kieku kellha xi ftit tonu kienet titlaq saħin tal-ikel. Hemm xi wħud hawnhekk li jgħidu illi ħlejtu sentejn ma' ħajjitkom jien ma naqbilx għaliex intom issa ġibtuna eżattament ferrittu. U dan minkejja l-fatt illi 500 MP ivvotaw favur artiklu 50 illi jagħmilha ċara illi kien hemm sentejn fejn kellna ninnegozjaw il frame ta' Ruġja u inkella sempliċement nitilqu u dan ġie appoġġjat ovvjament mill-att tal-Parlament, l-att ta' Ruġ illi jgħid mod ċar illi għandna nitilqu fid-29 ta' Marzu. Issa, Sur President qed tgħid illi m'hemmx appoġġ għal no deal, però intom ħsibtu laqas li laqas kien hemm eh, appoġġ għal Brexit tkunu sorpriżi kemm tibbidel l-opinjoni tal-pubbliku. Mr. Barnier qed jgħid dan se jġib ħsara, però fil-verità aħna nsiru pajjiż indipendenti u jiena nistaqsi x'inhu l-prezz tal-libertà. Però jiena l-ewwel li nammetti li dan fil-verità se jsir għaliex jekk naħdmu magħkom, anzi jaħdmu ma'kom għandna Sur Blair u meċċeja oħra fl-Ingilterra illi jittrattaw lil votanti eh, b'mod ridikolu. Jiena li najtu illi jekk aħna ikonna estensjoni ta' artiklu 50 nistgħu niġġieldu fl-elezzjonijiet li ġejjin u aħna ser niġġieldu u jekk aħna nirbħu totalment u aħna jkollna nerġa' nivotaw fit-tieni referendu intom tkunu sorpriżi. L-Ingliżi veru kalmi bħala nies, però tindunaw illi jekk tasagġeraw aħna l-juni u niġġieldu iktar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 Fissem li jennef l-Onorevoli Batten. Grazie ħafna, Sur President. Aħna rajna sentejnu u nofs ta' xena ta' politika għabbażi ta' premessa falsa li ma tistax titlaq l-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim qatt ma kien se jkun hemm ftehim u qatt mu se jkun hemm ftehim qed naraw lis sinjura May u l-Ministri tagħha ġejjin u sejrin lejn Brussell sabiex jilqu ftehim li ħadd ma jrid però ifakruna li ma jridux għax ma jridux jitilqu il-mexxej ma jridux għaliex skont ftehim fil-verità ma nitilqux. U issa ser tiġi estiża u issa l-Ingliżi se nejjewhom sakemm eh, jaċċettaw li tilfu u r referendum jitraġġa lura. Mhux l-ewwel darba illi eh, sibt ruħi naqbel ma' Sur Verhofstadt huwa qal kif ser eh, nimxu l-qoddim. Naqbel ma li qal Sur Verhofstadt fit tliet ijiem is-Sinjura May trid toħroġ bi pjan B, però hemm pjan B li suppost kien pjan A. Jiġifieri nitilqu mill-Unjoni Ewropea taħt il-liġi tagħna u mbagħad ngħidulkom kif aħna ser nraġgħu lura u nemendaw 45 sena u ħafna biċċiet ta' leġiżlazzjoni skont il-prijoritajiet tagħna u l-iskadenzi tagħna. Is-Sinjura May għandha tirriżenja immedjatament u tagħti il-post lil xi ħadd li jsir Prim Ministru u verament ikun irid jitlaq mill-Unjoni Ewropea il-Parlament Ingliż għandu l-opportunità illi isalva ruħu jekk huwa jikser vituċja ta' riżultat ta' referendum mela mhux se jkun hemm fiduċja fis-sistema demokratika li ma tantx jolja bħalissa. Però huma jistgħu jif u jistaqsu lilkom kif jistgħu jitilqu u jgħidulkom huma kif Eh, għanna nitilqu u najdilkom li l-Ingliżi għatmu ma ser jaqtaw qalbhom. L-Onorevoli Dots fissem il-membri indipendenti, Sur President, grazzi lil dawk mill-Kummissjoni u l-Kunsill għal kontributi tagħhom il-bira fil-Kamra tal-Commons l-MPs iddeċidew fissem l-Ingliżi u Eh, irrifjutaw il-labbozz tal-tejjim ta' ħruġ. il-pozizjoni kostituzzjonali tal-Irlanda, is uniku mar-Renju Unit u dritt tar-Renju Unit għal futur eh, indipendenti barra mill-Unjoni Ewropea f'dan il-ftehim. Diġa hemm xi konfużjoni dwar il-pożizzjoni legali fir-Renju Unit hemm ħafna klim dwar eh, id-dawmin f'artiklu 50 f'referendu ġid ejja niċċaraw din hija il-pożizzjoni legali illi fil-fatt ir-Renju Unit jitlaq fid-29 ta' Marzu tal-2017. Dan huwa l-unika element tal-liġi ċar fil-kompożizzjoni sħiħa hemm ħafna kliem, hemm ħafna teddita violenza jekk l-Ewropa ma tuħux dak li trid. Jiena nirrepeti aħna fid-DUP ma rridux li jkun hemm frontiera fiżika, però l-intelligenza ta' Dublin u l mexxejja politiċi eh, qed jitolbu dil-backstop, però m'hemmx alternattiva għal no din dawn l-istituzzjonijiet rridu li għamlu il-riżultat tal vota tal-biraħ inevitabbli in-naħat kollha qalu li ma jista' jkun hemm l-ebda frontiera fiżika taħt l-ebda xenarju